president eh, Kuban. Grazzi, grazie tal-komment. Bla dubju, jekk ġara dan, aħna naġiċu kif qed inti, kif qed indika inti. Mela issa għall-approvazzjoni tal-aġenda. Jiena nipproponi dawn il-bidliet eh, eh, wara talba tal-gruppi politiċi. Fuq illum u l-ewwel żewġ punti fil-aġenda nitlobkom nibdew eh, bil-kwistjoni tal- eh, eh, mistoqsija orali fuq il-sajt. Mbagħad wara ngħaddu għar-rapport Hockmark fuq il-politika tal-ispettru radio. Din il-bidla ġiet proposta xinkella ma jkunux prezenti il-rappresentanti il tal-Kummissjoni. Peress li memx kummenti, kien hemm ġa l-approvazzjoni tal-Presidenti tal-Gruppi Politiċi. Din hija l-aħjar soluzzjoni. Ma memx iktar proposti għal għada u għal nar l-erba' hemm proposta ta' bidla e li tirigwarda l-ko-president Speroni fuq id-dibattitu ta' politika barranija u difiża. L-grupp EFD talab li jitbiddel titolu tal-istqarrija eh, waqt il-laqa mal-viċi eh, rappresentant tal-Kommissjoni eh, biex ninkludu anki il-komunità kristjana kopta fl-Eġittu. Din it-talba għal daqstant riguarda il-dibattitu nar l-erba fil-ħodu. Nar l-erba fil-ħodu fid-disa fil-prezenza tal-baronista Ashton u il-ko-president Speroni e, eh, prezenta din it-talba. President, aħna ma staqnix imbidlu jew niproponu li imbidlu ħafna il-agenda billi imbidlu jew Eh, nżidu eh, suġġetti ma kull ma staqna unnek li nwessaw il-suġġett illi umbat il-Viċi President se tatina eh, stampa sa situazzjoni attuali għal daqstant aħna nixtiequ illi fi suġġett tal-kampi ta' Sirja nżidu anki suġġett tal-minoranza kristjana, specialment kopta fl-Eġittu, dinja zona sensitiva ħafna u suġġett huwa Eh, ta' protezzjoni tal-minoranzi. Nitlob li l-kollegi japprovaw din il-proposta. Grazie ħafna. <clears throat> Hemm xi ħadd li jixtieq jitkellem a favur ta' din it-talba, isur Golnish. A favur. President, jiena bla dubju favur ta' din it-talba, però jiena tlabt nitkellem fuq eh, l-agenda ta' nar it-tlieta. Ma nafx jekk inti tistax ittini il-mikrofonu issa jew wara deċiżjoni fuq il-proposta tal-Sur Speroni. Le, issa ejja nalqu dan il-punt li bdejna fuq nar l-erba, un bat wara naraw. Eh, is-sur Combendit, a favur? Negativ Mux a favur, President, jena kontra. Isur e Mauro. Iva, grazzi, President. Jena nitkellem a favur ta' talba ta' Sur Speroni. Propju mħabba fil-fat illi e situazzjoni e, illi e, e, fija ġliet mal-komunità kopta huwa eh, sinjali qed juri eh, x'sogru hemm għal dak li qed jiġri llum fl-Eġittu. Jiena nixtieq li din talba tiġi appoġġata għax hawnhekk mhix kwistjoni li niddefendu l-eżibizzjoni tal-identità tal-komunità kopta. Imma għaliex dina hija qed jagħti sitwazzjoni tal-, tal, tal, tal tal-problemi komplikati li hemm fil- eh, fil-Eġittu. U nħost illi eh, dan huwa importanti meta jkun prezenti, tkun prezenti signor Ashton. Is-sur e kombendit, kollegi, aħna kolla kolna mill-uta minn dak li ġara fl-Eġittu, però hemm bżonn inkunu raġonevoli. Se jkun hemm sitt punti diskussi ma' signora Ashton E, e, Sirja, Ashraf, il-rapport e, Gualtieri, il-rapport Deltini, il-problema tal-Europe Global Actor fil-ġnus Mauda, ma tamilx, ma jamilx sens eh, li ninkludu anki din it-talba, nixtiequ nitolbu il-Komitat tal-Affarijiet Bananin nitkellmu fuq is-suġġett eh, ta' situazzjoni fl-Eġittu, naturalment ninkludu anki dak kull ma ġara eh, fost il-minoranzi, nistgħu namlu dibattitu fuq l-Eġittu ma' Sinjura Ashton, u però xar wara eh, biex ikun hemm diskussjoni sura ta' nies fuq dak li qed jiġri fl-Eġittu. Jekk ikun hemm hekk inżidu sitt punti eh, se jitkellem persuna waħda mbagħad oħrajn se jitkellmu fuq affarijiet oħra, meta wieħed iqis li għandna sitt punti ma' Sinjura Ashton eh, mhux se jkollna possibilità li nitkellmu fuq l-Eġittu. Jiena nifhem x'inhija l-intenzjoni tagħkom imma mhekk ma nkunu qegħdin inżidu xejn. Grazzi sur kon bendit. Ejna għaddu għal-votazzjoni fuq dan din il-proposta. Favur il-proposta għat-talba ta' sur Speroni. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kontra. Mela, eh, se jkollna ni verifi, namlu verifika, votazzjoni nominali, eh, votazzjoni miftuħa. Kulħati vota? Et nistenna ftit sabra ma nagħlaq il-vot. Kolor il votajtu? Mela il-votazzjoni maluqa. Il-votazzjoni e-, e-, e-, it-talba għaddit. Mela nżidu dan il-punt fid-dibattitu ta' nar l-erba fil-ħodu, sur Golnish. Grazzi, President. Fil-qosor. Il-konferenza tal-presidenti għada it-tlieta se jivutaw fu revoka ta' immunitajiet parlamentari. Jena mux nqod nitħol fil-kwestjoni, però fu il-agenda ta' nar it-tlieta jena nishtiq najt illi jena laqtitni mhux ftit din il-ħaġa. Peress li mhux se jkun hemm l-ebda dibattitu, mhuwiex possibbli li f'żewġ minuti e, wieħed jippreżenta lill-Assemblea eh, parlamentari l-punt eh, di vista tiegħi. Eh, il-rapport rapporter eh, ħal istess argumenti tal-ħar darba ta' Sinjora Wallis eh, illi konkludit bil-revoka tal-immunità parlamentari tiegħi mal-Qorti ta' Ġustizzja konkludit eh, mod ċar. Il-President jinterrompi. Dan mhuwiex um, point of order jiena net nitlob dibattitu, et nitlob ħin għal żewġ minuti u tlieta. Eh, dana jiena nitlob żewġ minuti, tliet minuti biex niddefendi l-unur ta' membru tal-Parlament. Eh, dana kull ma qed nitlef. Dana il-Parlament se jirrispetta fl-aħħar id ta' difiża eh, għal wieħed mill-membri tal-Parlament Ewropew stess u mhux fuq l-Indonezja jew fil-Gwatemala? Sur Golnish aħna nimxu skont il-prinċipju 7.8 tar-regolament tagħna fejn jgħidu b'mod ċar x'inhi l-proċedura għal dawn il-każijiet. Il-kummenti kollha li inti esprimejt fuq l-aġenda għandhom jiġu mm, espressi qabel ma napprovaw l-aġenda. Eh, dan huwa l-prinċipju 7.8 tar-regolament. Grazie. nar l-erba. Jena nixtieq ngħid xi ħaġa nar l-erba. Il-president, il-konferenza tal-presidenti għal nar l-erba wara l-ofsinar, prevedit dibattitu fuq il-proposti tal-gvernijiet taljan u franċis, ċoe biex il-namlu revizjoni tal-ftejm ta' Schengen Eh, le, skużani, nar it-tlieta, President, fit-tlieta, mux nar l-erba. Mela, fil-konferenza tal-Presidenti, eh, eh, id-deċidejna li il-President Barroso kien se jkun prezenti. Jena nishtin kun nafxinija l-informazzjoni li se jkonna għal-prezenza ta' Barroso, għax għalina u importanti ħafna, għax l-ewel persona li ħadet pozizjoni wara il-laqa bejn Sarkozy u Berlusconi kien propju l-President tal-Kommissjoni Sur Barroso wara eh, il-kummissarji tkellmu mod differenti. Allora, per essere il-president tal-kummissjoni eh, għandu eh, responsabilità e rappresenta l-kummissjoni, aħna għalina u importanti li il-president Barroso jkun prezenti nar it-tlieta flasġija eh, Warlo l-ofsinari. Skużawni jekk għamilt zbal bejn tlieta u l-erba. Iva, kollox so, namel verifika u nirringrazzjak, jgħid il-president. ma nafx, ma nistax natik risposta ma nafx. Jina, jina naħseb li se jkun prezenti, mandi lebda informazzjoni oħra, imma l-informazzjoni li għandi huwa li se jkun prezenti. Nista niverifika namil n-wedek għal u namillek favur, n-neċekja biex nara jekk se jkun prezenti.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 Teresa Madu. Sì, ma dov'è la cosa? Buonasera a tutti. E eh. il la sera sani per il hat. Mela, l'agenda agenda ta' d-ġimma hija adottata allora ura naddu għall-ewwel punt jiġifieri id-diskussjoni fuq mistoqsijiet orali lill-Kummissjoni, il-kriżi fis-settur